mill-ħsibna għal-rapport tar rapporter Gardini, il-mekkanizmu għal protezzjoni ċivili, għawnek nitlob l-rapporter onorevoli Gardini biex titkellem għal erba minuti. Grazzi, Sur President. Jena naħseb li għalina l-koll ħdimna fuq dan id-dokument huwa jum importanti ħafna jum emozjonanti wkoll. Kienu negozjati twal dawn, se nivvotaw fl-aħħar fuq dan il mekanizmu l-ġdid għal protezzjoni ċivili. Pass żejr ma importanti fl-opinjoni tiegħi fit-triq lejn Ewropa aktar sigura, dinja aktar sigura wkoll. Nixtieq nibda billi nirringrazzja ingrazzja il-Parlament kollu l-ewennet, il-kollegi kollha li kollaboraw b'xi mod b'mod kostruttiv eh, sa mill-bidunet. Naħseb li l-Parlament wera għal darboħra li huwa l-istituzzjoni dik is-sensibilità li tqarreb l-aktar lejn iċ-ċittadini Ewropew. Aħna nafu li ċittadini Ewropej f'dan il-waqt ma tantx qegħdin jgħixu b'mod pożittiv. Speċjalment eh, f'termini ġenerali u speċjalment f'ċerti joqsma. Però hemm ħafna lok ta' manuvra għal ħidma Ewropea biex l-Ewropa turi li ċittadini li hija qrib tagħhom. Li l-Ewropa hija ħabiba taċ ċittadini. Jiena naħseb li issa qegħdin nikdbu kapitlu pożittiv f'dan ir-rigward dan is-sens ta' solidarjetà li qegħdin nesprimu permezz ta' dan id-dokument, dan il-mekkaniżmu ġdid li jirrevoluzzjona għal kollox il-filosofija tal-protezzjoni ċivili attwal li diġa strument importanti u utli, imma l-lum qegħdin ngħidu li ċittadini li l-Ewropa qiegħda maħħom. Nittama wkoll minn hawnhekk nistgħu nerġgħu nġeddu dialogu ma' dawk il-ġnus u popli kollha tal-Ewropa. Bħala rapporter waqt it-trialogi kellu l-opportunità bis-saħħa tal-Parlament u kelli l-opportunità li naħdem biex din l-oppożizzjoni tal-Parlament eh, tinżamm. Anzi tis tissaħħaħ ukoll. Stajt niddefendija wkoll bħala oppożizzjoni, nirringrazzja hawnhekk ukoll il-Kummissarja Onorevoli Georgieva għal passjoni tagħha. Min jgħaddi minn negozjati ikun jaf minn xiex tgħaddi e, e, n-nies. Il-ġrieħ li l-insibu fil-komunitajiet differenti, n-nies li għaddu mill-katastrofi differenti li jissaħħu pjuttost spess l il-ġurnata. Jena naħseb li din it-tip ta' emozzjoni u dik l-umanità bil-fors li irridu għaf f'moħħna. aħna ktibna kapitli ġodda fuq il-prevenzjoni u tħejjija, kapitlu ġdid fuq il-prevenzjoni għaliex dak li rridu u għal inħarsu ċittadini billi niprevjenu sa fejnu possibbli l-katastrofi rridu niprevenuhom u jekk le, allura l-inqas irridu li b'mod li jagħmel sens innaqsu l-effetti ta' dawn il-katastrofi. Irridu nipromuovu wkoll kultura ta' prevenzjoni. Biżejjed hawnhekk naħsbu għal pjanijiet ta' ġestjoni ta' riskju strumenti importanti ħafna għal pjani għal pjanijiet effiċenti tagħna. Kif ukoll il-ħolqien tal-mezzi li permezz tagħhom l-istati membri jaħdmu fl-ambitu ta' dan il-mekkaniżmu. Hemm ħafna affarijiet li nista' ngħid, però ma nixtieqx noqgħod nidħol fl-aspetti tekniċi, nixtieq nenfasizza sempliċement il-fatt li aħna provajna naqbżu il-tħassib tal-Istati membri billi f f'moħħna sussidjarjetà u solidarjetà, żewġ elementi li nsibu f'dan id-dokument kollu. U għal daqstan tal-darbohra, grazzi u nistenna biex nara x'se jgħidu il-kollegi l-oħrajn u l-Kummissarju, grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Gardini. Issa għannom tal-Kommissjoni, Kummissarju Redding. Grazzi ħafna. L-ewwel qed ningrazzja l-rapporter kif ukoll il dawk il-membri kollha tal-Parlament Ewropew li ħadmu ma' snin biex issawru l-leġiżlazzjoni li għandna qoddimna llum. Id-deċiżjoni li se tittieħed titratta protezzjoni aħjar għaċ-ċittadini tagħna kif ukoll għall-ekonomiji tagħna. Viżavi xejra ġdida ta' aktar diżastri titrattaw l bil tagħna li nofru assistenza aħjar lil vittmi tad-diżastri madwar id-dinja. um, intom tafu li f'dawn l-aħħar deċenni konna xhieda ta' żieda ċara fil-frekwenza u l-intensità tad-diżastri hawnhekk fl-Ewropa. Tlifna faċar snin mit elf ċittadin. Minħabba sħana fis-sajf, l-arar, kif ukoll maltempati fis-sajf u fix-xitwa. Dan kollu affettwa wkoll b'mod sinifikanti l-ekonomija tagħna. Bispiża ta' 150 biljun euro. Din hija xejra li aħna qegħdin inġarbu mad-dinja kollha. F'dawn l-aħħar tliet snin għall-ewwel darba fl-istorja tal-umanità. Rajna spejjeż ta' ħsara li jaqbżu il-100 biljun dollaru fis-sena u nafu li dinja biss frazzjoni tal-ispejjeż għaliex jirriflettu biss il-ħsara eh, assigurata. Hawnhekk fl-Ewropa fis-sajf l-arar fil-parti ċentrali tal-kontinent tagħna swewna aktar minn 12 biljun euro għal Ġermanja is-somma kienet l-ola somma reġistrata bħala danni. Ġifiri, rridu naħdmu kontra din ix-xejra permezz tal-leġislazzjoni l-ġdida, dak li qegħdin nagħmlu huwa li nħarsu l-qudiem nimxu l-qudiem fil-ħolqien ta' sistema ta' ġestjoni għad-diżastri għall-Ewropa. Sistema li tiffoka fuq li nkunu lesti, fuq li niprevjenu sistema li tati rispors koordinat. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Ewropa l-Istati membri qegħdin jaċċettaw l-obbligi legali fil-qasam ta' tħejjija l-prevenzjoni. Hemm ukoll pool volontarja ta' assi u esperti Ewropej li jkunu standby biex jintużaw ġala darba esseħ diżastru f'xi pajjiż jew ieħor. Din il-leġiżlazzjoni twieġeb għal sejħa tal-Parlament Ewropew li smajt diversi drabi b'budnejja stess, iġifiri li neħtieġu li l-Ewropa tkun maquda, maquda qudiem id-diżastri il-kapacità ta' respons li tlabtu intom għal diversi drabi. Issa stess ir-realtà permezz ta' din il-leġiżlazzjoni. Użajna approċ bottom-up, approċ li huwa imsejjes e fuq kontributi volontarji tal-Istati membri għal din il-pool u li jirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Intem dan l-intervent billi ngħidilkom dan ġimat ilu fil-Filippini jiena rajt bajna stess xi jfisser li jkollok l-Ewropa maquda. Jiena kburija ħafna ta' din il-kisba. fil ġejjini l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni jaf jaħtieġ l-appoġġ tagħkom għal darboħra u jiena se norbot fuqkom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sinjura Kommissarju Georgieva. Nistaw naddu issa għal-rapporters. Onorevoli Pasku mux hawnhekk għal daqstant Onorevoli Strifler. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Il-proposta ta' deċiżjoni fuq il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili issaħħaħ is-sistema attwali ta' kooperazzjoni Ewropea f'dan il-qasam. Biex nkunu nistgħu nkunu aktar effettivi, aktar rapidi, fil-konfront tal-katastrofi biex intejbu wkoll it-ħejjija tagħna kontra dawn id-diżastri. Il-ħidmiet ta' protezzjoni ċivili din is-sena fl-Unjoni Ewropea seħħew l-aktar il-barra mill-Unjoni. F'dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li ġew l-aktar mill-quta minn dawn il-katastrofi. Però il-maġġoranza tal-fondi se jmorru għal ħidmiet fl-Unjoni Ewropea, 70%, 30% e biss għal pajjiżi terzi għal daqstant il ftehim tal-qsim ta' dawn il-fondi mhux se jindirizza realtajiet, jiddispjaċini ngħidlek laqas arrida tagħna li nipprevjenu il-katastrofi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Grazzi. Grazzi onorevoli Stavrakakis. il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili. Jagħti valur miżjud fis-sens ta' solidarjetà bejn il-ġnus. Per eżempju, eh, dan l-aħħar fit-terremot tal-Aquila fl-Italja, eh, dan huwa każ eżemplari. Anki ukoll f'postijiet oħrajn, per eżempju, fid-diżastru tal-Filippini Prevenzjoni ħermi l kura ovvjament danna fuq. Fir-rigward ta' fondi jiswina inqas li neprevjenu mill-li noqogħdu nippruvaw insewu l-problemi li jkun hemm. Huwa importanti li nżammu f'moħħna eh, kollox. Il-Parlament Ewropew eh, jaraf l-isforzi li saru biex nirrazzjonalizzaw l-għajnuna li qed tiġi offruta. Huwa importanti li jkun hemm kooperazzjoni u koordinazzjoni biex isir ix-xogħol kif suppost. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-kollega. Aħna bdejna fil-ħin illum. U Naħseb forsi jistaw jitkellmu rapporter sissa. Ġala darba ma kienu hawnhekk aktar kmieni. Dan il mekkanizmu huwa strument ta' solidarjetà għal respons tagħna għal la sħiħa ta' katastrofi. Ah, hawnhekk għanna appoġġ tal-approċċ li jaħseb biex jibdel is-sistema attwali f'ġestjoni aħjar fil-waqt li jirrispetta responsabilta u l-enija tal-Istati membri f'dan il-qasam. Il-Kumitat tal-Afrid Barranin jilqa iż-żieda fuq l-enfazi fuq il-prevenzjoni. Il-ħtieġa li kunem konsistenza mal implementazzjoni tal-klawżil ta' solidarjetà huma enfasizzati f'dan id-dokumentu fir-rapport li qegħdin iddibattu llum punt ewlieni f'din l-opinjoni kienet il-ħtieġa li nilħqu bilanċ bejn il-ħtieġ ta' respons rapidu kif ukoll il-koerenza ta' relazzjoni tagħna e, mill-banda l-oħra napprezzaw ukoll l-approċċ ta' kooperazzjoni kif ukoll ix-xogħol tal-Kummissarju rappreżentanti tal-IAS. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-kollega Pasku. Onorevoli Vlazak, mux qiegħed hawnhekk u daqstant temmejna l-interventi tal-gruppi Nandu għal-kallima li jmiss, Onorevoli Zeber, grazzi, Sur President. Dan il-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili, fl-opinjoni tiegħi juri li ċittadini dak li huwa l-valur miżjud tal-Ewropa. Kull darba li jkun hemm kriżi, katastrofi, naħtiġu lajnuniet għal daqstant l-Ewropa f'każijiet bħal dawn. Eh, Trid tikkollabora għal grupp tiegħi u kien importanti li l-obbligu l-kompetenzi tal-Istati membri eh, jinżammu, jissaħħu. Huma l-ewwel responsabbli meta jkun hemm katastrofi naturali jew umani, però mill-banda l-oħra wkoll xi kultant ikun hemm sitwazzjonijiet ta' dimensjoni ikbar li fihom inkun irridu nikkollaboraw kien hemm esperjenzi fl-Ewropa ta' koordinament kbir jillistaw ikunu sies ukoll għal passi ulterjuri li huma eh, meħtieġa. Irrid ikun għad dispożizzjoni tagħna fondi supplementari hemm aktar minn 300 miljun din id-darba. 70% l-Unjoni Ewropea u 30% l-pajjiżi terzi xi ħaġa bħal din tagħmel sens, irridu niksbu esperjenza minn dak li ġara fl-modi. Hemm eżempji tajbin ukoll. Per eżempju, meta l-Ewropa kun tisla tintervjeni bħala eh, entità waħda. Dan huwa l-kamp ta' esperjenza eh, tiegħi, però il-koordinament irrid isseħħ fuq livell Ewropew il-mekkaniżmu ta' sigurtà. Ġifieri li l-Istati membri jiddeċiedu jekk jappilkaw xi jew le dawn il-modules. Jgħinu kol biex inxejnu tħassib fir-rigward tal-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa pass loġiku tajjeb li qegħdin nagħmlu f'dan il-qasam u naħseb li din tkun xi ħaġa li taħdem tajjeb bħala mekkaniżmu. Permezz tal-uragan tal-Filippini, per eżempju, stajna naraw l-ewwel esperjenzi. Grazzi ħafna u wissa l-kellim li jmiss. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Presidenzi Irlandiżi u Litwani. Huma ħadmu ħafna biex dan l-ftajim ikun possibbli. Min jannar issa nkunu nistgħu ikonna l-ewwel leġizlazzjoni fis seħħ Il-frekwenza tal-katastrofi qiegħda kull ma jmur tiżdied. L-ispejjeż ta' danni qiegħda kull ma jmur tiżdied ukoll għal dawn l-aħħar 20 sena għad ta' katastrofi fl-Ewropa kienu l-kaġun ta' kważi 90 elf vittma. U waslet għal 211 biljun fi spejjeż ta' danni. Dawn il-każijiet juruna li naħtiġu sistema tajba, nafu kol ġara fil-Filippini. Il-katastrofi qegħdin jiżdiedu bla dubju anke fil-gravità tagħhom dan minħabba wkoll forsi minħabba tibdil tal-klima. Dan ifisser li rridu nagħtu priorità għal prevenzjoni Il-trattat ta' Lisbona inkludi klawzula ta' sussidjarjetà li tinkludi l-obbligu ta' assistenza reċiproka meta ikun hemm xi katastrofi si jekkux umana jew inkella naturali. Dan kemm fl-Ewropa kif ukoll lilin mit-territorju Ewropew il-ftehim l-inkiseb mal-Kunsill huwa pjuttost differenti minn proposta ambizzjuża li kienet ġiet preżentata mill-Kummissjoni Ewropea kienu kol differenti mill dak li kienem fil-Komitat tal-Ambjent tal-Parlament. Kien ftajim li kien possibli pero għaliex kienem problemi taħħin u problemi ta' differenti ta' opinjoni li fisser li negozjati kienu diffiċli. Il-pakket li għanna għoddimna ma tantx huwa ambizjuż minħabba fek, pero prevention is better than cure, hija xi ħaġa aktar effiċjenti wkoll aktar inqas flus, irrid ikonna aktar effettività fir-rispons tagħna għal dawn il-katastrofi. Grazzi ħafna. Issa, Rebecca Taylor. Dan il-mekkanizmu huwa maħsub biex jikkoordina l-ħidmi tal istati membri f'rispons għal talbi tal-għajnuna. Meta Stat membru ikollu xi emerġenza bħal rar, terremoti, nirrien, talba l-assistenza tintbat li ċentru ta' respons, mbagħad din it-talba tilqa offerti minn entitajiet internazzjonali b'stati membri, eccetera. Sissa Renju Unit ma kellux bżonn sistema bħal din, però rax jista' jsir fir-rigward ta' sistema bħal din jekk ikun hemm xi każijiet fil-ġejjieni. It-temp f'dan l-aħħar speċjalment fir-reġjun tiegħi inkluda iżjed arar u jaf m'għandhomux ma jkollna bżonn ta' sistema bħal din. Belt fil-kostituenza tiegħi fejn għandi l-uffiċċju pereżempju spiċċat marqa dan l-aħħar. Dan ifisser li nista' nara l-valur ta' mekkaniżmu bħal dan, dan jippermetti għal aktar effiċenza jista' jipprevjeni forsi eh, ċerti problemi. Naħseb li dak l-affarijiet negozjati inkluż tħejjija ħjar u l-pooling ta' assi se jfisser li jkollna assistenza ħjar fl-Unjoni Ewropea kien hemm ta' problemi li ħarġu però naħseb li fin-negozjati dawn stajna nelbuhom billi nżommu ċertu sinerġija biex nippermettu lil l-istati membri li jżommu ċerta sussidjarjetà u l-nizguraw u koll l-istati membri jistaw jirtiraw minn dawn il-puls jekk huma jintloqtu wkoll minn emerġenza domestika. Il-grupp liber parlament in ġenerali għandu jkun kontent biex jivvota din l azzjoni Grazzi. Grazzi. Issa fissem il-ħodor il sinjura Hassi. Kollegi, Grazzi ħafna lil Elisabeth Pardini għall isforz tagħha bħala rapporter u anki għal negozjaturi l-oħrajn. Din id-deċiżjoni fuq il-protezzjoni ċivili eh, tejjeb ħafna il din il-forma ta' kooperazzjoni li la għaddeja 15 sena se jkunu iktar fondi, pero se jkunu iktar attenzjoni għal prevenzjoni fil-kas ta' dizastri dan u għaxol qed jippreparana għal tibdil fil-klima eh, il-talbiet tal-assikurazzjonijiet dejjem edin jizdidu għal eh, tempesti, għal arar, għal eh, nirin dejjem qed jizdidu. Anki irrati edin eh, jitilaw. U għet joħol u ħafna anki problemi telf ta' nis, ħafna mwiet u ħafna eh, telf ekonomiku dana jista jiġi evitat u prevenut. Irridu l-identifikaw ħjar il-riski u nitalmu kif namlu prevenzjoni taħħu. Dan huwa importanti anki fuq dak li għandu xieqsam mal-estrazzjoni tal-minieri. Un batem il-problema tal-tniġis eh, eh, ta' sostanzi inquinanti. kienem eh, il-problemi anki ta' arar Um, marbutin mal-minjeri u ħafna drabi setaw jiġu prevenuti daw kiku kienem mizuri ta' ispezzjonijiet. Dina miex responsabilità biss ta' servizzi ta' salvataċ ma anki mizuri oħrajn. Grazzi. Essa għanna Rosbach. Eh, ECR. Grazie, President. Kommissarju, dan il-mekkanizmu ta' prevenzjoni hija eh, essenzjali eh, għal eh, disastri naturali għanna bżon ta' soluzzjoniet transkonfinali għal dawn il-problemi li huma transkonfinali għanda bżon ta' kooperazzjoni iktar minn qrib bejn stati membri. Jena ġeja minn zona illi ġiet mill-quta ħafna fl-hawn naħar tempesti u niġi wkoll minn pajjiż illi diġà għamel ftejmit bilaterali għall-użu ta' teams ta' uh, protezzjoni ċivili għal daqstant il-protezzjoni ta' territorju jektar uh, taħt il-kompetenza nazjonali u peress li ħafna drabi dawn il-dizastri eh, jinvestu iktar minn pajis wieħed hemm bżonn nikkooperaw. Aħna għal dawn is-seba' snin li ġejjin hemm eh, finanzjamenti kbar wis eh, f'dawn iż-żminijiet fejn qegħdin innaqsu ħafna fil-budgets dawn il-miżuri mhumiex qegħdin jaqblu mal-xejra normali grazzi għal finanzjamenti imma dan il-budget huwa żejjed. Sur Suza. Grazie, President. Jena naħseb illi il-test ma u għas minn dak li stennejna għax fil-prevenzjoni aħna mar nexxinniex eh, namlu dak li konna għat nistennew u ċar li il-ftejim fih xie aspetti pozittivi għalix qed nestendu il-protezzjoni ċivili mux bis għad-dizastri li jolqtu direttament il-bnedmin, imma anki dawk li jolqtu l-ambjent u l-wirt. Eh, u eh, Però kif nisa situazzjoni jew wara talba minn stati membru wieħed jista' juża il-mekanizmu. Għal daqstant il-mekanizmu ma jitħolx Eh, kontra eh, il-rida tal-Istati membri u minn għal dan u strumenti importanti ta' solidarieta. Eh, aħna rajna il-katastrofi, disastri naturali dejjem edin iżidu, pero dawnu ma jiddependu mill-tibdil tal-klima u l-mod kif il-kapitalizmu qed jisfrutta l-ambjent u qed inneħħi dak li jagħmlu l-bnedmin bil- eh, eh, fil-sistema ta' kapitalista. Pero meta jkun hemm dawn il-katastrofi u importanti li jkun hemm risposta urġenti u effettiva biex niproteġġu il-popolazzjonijiet mill-quta. Għal dastant dan il-ftejim u pass il-qoddim. Ma ndomx jiġu użati dawn il-mezzi għal għaniet militari, però nerġanajt li mux bizzejiet il-prevenzjoni li qed Grazie Grazzi ħafna sur Pasqa. President. Dan eh, fih zewċ atti leġislativi. Et joffri semplifikazzjoni tal-liġi u fl-istess ħin eh, edin nżidu l'ajnuna u l-intervenzjoni. Peress illi dejjem hemm iktar eh, katastrofi u utli illi l-Unjoni tkun tista' Eh, t-intervjeni dejjem iktar malajr f'każ ta' diżastri. Għonek għanna bżon ta' possibilità li nirrispondu eh, iktar kmini għal daqstant is-servizz huwa mil-uħ lajnuna tal-komunità eh, għandha tkun biss integrazzjoni, il-komunitajiet uh, lokali huma dawk responsabbli għal reazzjoni f'dawn il-każijiet u dan kollu għandna eh, nieħdu f'konsiderazzjoni fix-xogħol tagħna. Eh, L-Onorevoli Obermeier. Grazzi President. Il-protezzjoni ċivili u l-katastrofi jiddependu mill speċifiċatajiet lokali għal daqstant il-deċizjoni għonek edaw eh, biex tejjeb l-istrumenti ta' koordinazzjoni. e eh, responsabilità tibqa fl-idejn l-Istati membri. Il-prevenzjoni hija essenzjali eh, li jkunem skambi ta' pjanijiet ta' ġestjoni u importanti għal dastant li nitalmu mill-esperienzi u importanti u kol, pero rridu niftakru illi il-dizastri għandhom jistaw għandu jkollhom il-possibilità li jiġu eh, li jużaw il-personal eh, li jemżon. Il-pooling u ħaġa tajba biex intejbu l-effettività, però nittamaw li ma jkonniex nużaw dawn l-istrumenti wisq. Eh, issa, Signora Grostet, grazie. U għaveru illi e dizastri nazjonali edin dem jizdidu fid-dinja. U dan u riżultat tal-tibdil klimatiku li qed tibdil e riski e, ħafna minnhom kemm huma magħmulin mill-bniedem jew naturali għandhom reperkussjoni kbira fu il għandhom impatt kbir uman u ekonomiku e, eluf ta' vitmi biljuni ta' euro Uh, mitlubin eh, taħt il-dizastri naturali. Għal daqstant, eh, dinja ħagġa ħaġa essenzjali, għandu jkonna eh, mekanizmu li jkun iktar ambizjus, iktar responsif li jkun jista' jirsolvi dawn il sitwazzjonijiet għax dawn il is ma nistawx nimprovizaw. U hemm kien hemm reticenza minn ħadd il-Kunsill, għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni, kollaborazzjoni bejn l-Istati membri u qed ngħid fl-aħħar dana qed jiġri għax għandna ir-rapport Barnier tal-2006 u fl-aħħar issa għandna dal dal-programm li huwa daqshekk ambizzjuż għandu jkollna eh, possibilità ta' risposta eh, eh, għandna bżonn ta' kapaċità ta' risposta minn naħa tal-Unjoni Ewropea Eh, u il-possibilità anki li namlu pooling tal-assi. Hawnhekk nistgħu nuru kemm huwa importanti l-valur miżjut u l-kooperazzjoni fil-protezzjoni ċivili se tiġi appoġġata mill-popolazzjoni eh, iktar mill-80% ta' ċittadini ħossu li l-koordinazzjoni fid dizastrija iktar effettiv mill-li jekk kull stat membru jaħdem fit territorju propju. Għal da standan qed jaħdem eh, qed jaħdem fl-interess ta' ċittadini. Sur tabojdi. Grazie, President, Commissario. Din il-proposta turi li aħna tallimna mill-esperienzi negativi tal-passat. Aħna fl-Ungerija kellna il-katastrofi tal- eh, em, eh, Red Sludge dana ġera Eh, fil-miniera ta' deb fil-Rumanija, dina kienet il-kawza principali dan it-tajn aħmar. Jina naqbel illi eh, l-Istati membri għandhom jien notifikaw l-Kommissjoni tal-kapacitajiet li għandhom biex bekk nkunu nistaw aħna intejbu l-azzjoni konġunta tagħna. Jiena naħseb ukoll li bla dubju għandna bżonn ta' ċentru ta' ġestjoni. Però eh, fil-kas ta' Eh, eh, katastrofi eh, industriali bla dubju mhux biżejt li konna koordinazzjoni. NATO, President, Kommissarju, il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili jfisser fil-fatti illi jfisser finanzjamenti. Per l-Unjoni Ewropea m'għandix flus. Il-flus tagħha ġejjin mill-istati membri. Pratikament idkom tiħdu flus mill-istati membri u mbagħad jerġgħu tuhom lura. Eh, bħala flus tal-Unjoni Ewropea jiġi meħud bit waħda un bat moti bit l-oħra. E, dan huwa sforz disperat biex iċ-ċittadini tal-Ewropa ikunu jistgħu jħobbu l-Unjoni Ewropea, e, speċjalment f'perjodu meta il-popolarità tagħkom hija l-inqas li qatt kienet. Fil-każ ta' nirin e, arar jistaw verament ikunu dizastru fil- eh, fil-komunitajiet. Mintkom rajtu xamilna il-gvern tana eh, ta', eh, ta 60 miljun għal Filippini, per eżempju, u anki il-poplu ta' donazzjonijiet. U dan xet prova li aħna dan diġan natuħ din lajnuna meta jkun hemm id naturali. U memx għalfejn bla dubju eh, nadduh mill-Unjoni Ewropea biex jiġi użat bħala propaganda mill-komunità. Grazzi. Essa Sur Stajanov mhuwiex fil-kamra, allura issa għandna Sur Schnellhardt. Grazzi, President, eh, Signore. Minn dejjem kien hemm katastrofi naturali fid-dinja u dejjem se jkun hemm katastrofi naturali. Fil-kostituenza tiegħi aħna kellna waħda mill-ar arar tal-istorja propju ftit ġranetilu. L-solidarieta Ewropea għanda taħdem tajjeb u fil-fat taħdem tajjeb u revizjoni ta' regolamenti e opportunità eccellenti biex intejbu eh, l efficienza fil-reazzjoni tagħna għal dizastri. Li sviluppi f'dawn l-aħħar xhur bla dubju għandhom bżonn ta' eh, titjib eh, u importanti li noħol u ċentru ta' protezzjoni ċivili Ewropew għax il-kooperazzjoni miex suffiċenti bejn il-reġuni, nistaw ntejbu għadi u fil-kontest tal-arar rajnieh dan kieku l-mizuri kolla disponibli f'żona waħda e, e, jistaw e, jispiċaw għanna bżon ta' kooperazzjoni biex nkunu nistaw nżidu r-risposta tagħna. Ħafna mill-finanzi illi edin jintefqu fil-agrikoltura jistaw jiġu użati għal prevenzjoni ta' dan. Kemm ħafna drabi l-flus jihdu ħafna zmin biex eh, jaddu minn posta l U kienem eh, il-popolazzjonijiet li kellhom jistennew eh, zminijiet twal biex ikollhom l-autorizzazzjoni u kunu jistaw jonfqu minnaħa tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' koordinazzjoni aħjar imtejba biex il-kumpaniji ma jkunux periklu ta' falliment imħabba il-burokrazija. Signora sarbu, grazzi. E, e, L-uragan li eh, ħolo tant konfuzjoni fil-Filippinu eżempju ieħor ta' eh, temp estrem, klima estrem. U fil-futur da' se jkun hemm dejjem iktar dizastri u se jkollhom effetti negativi ħafna. Anke jekk aħna nafu li dawn il-fenomeni se jżidu fil-frekwenza u fl-intensità aħna ma nistawx inkunu nafu meta se jseħħu għal daqstat aħna rridu nkunu preparati għal dawn is-sitwazzjoni biex nkunu nistgħu nipprepar nirreaġixxu malajr u mod effiċenti u dan is mekanizmu se jgħinna Il-ftejm negozjat mal-Kunsil se jtejjeb dan il mekanizmu se jżgura li jkun hemm evalwazzjoni tar riskju aħjar, ikun hemm kuxenza aħjar, iktar koordinazzjoni u anki kapacitajiet imtejba għal koordinazzjoni operativa. Aħna unek maħniex qed nitkellmu fuq il-progress superficiali, mixin fi direzzjoni tajba u dan mħabba l-kooperazzjoni konsolidata Ewropea tista' verament tejn u il-ħajja il Ewropea fil-futur. Aw blue card mill-kollega Nathan, inti taċċetta le ma taċċettax. Nitloba mela nistaqsija l-persuna li jmiss. Sinjura Borsan. Grazzi, President. Peress li dizastri naturali huma fenomeni transkonfinali jridu namlu sforz konġunt biex tiġildu kontra tagħhom. F'dawn l-aħħar snin, id-diżastri naturali żdiedu waqt li l-finanzjamenti e, għal protezzjoni ċivili e, ġew imnaqsa sa 368 miljuni ta' euro imħabba l-ġeografija il-Kroazja e, hija jistaw jiġru l-arar u n-nirien fis jow fissitwa. Għanna servizju ta' salvataċ li huwa eh, mħarreġ biex jaħdem f'kull situazzjonijiet u anki biex jassisti pajjiżi oħra l-Unjoni Ewropea aħna nejnu ena e, biex e, nitfu nirin f'pajjiżi oħrajn fil-Portugal, fil-Montenegro, f'portiet, f'postijiet taħra. U dina specialment e, u importanti meta nizdidu il-finanzjamenti għal dawn il-problemi Eh, nistaw nejnu l-pajzi oħrajn. Is-sur Natan jixtieq jagħmellek mistoqsija taċċetta le ma ix. Mela, eh, Smolkova, fl-emerġenza li għanna u dimna miex ordinarja. Aħna narawa kuljum eh, u dan huwa rapport tajjeb jenna nappoġġah u se jikkontribwixxi għal biex tejjeb is sikur tal- ta Eh, emerġenza, ta' servizzi ta' emerġenza. Eh, mux biz bil-fortuna ma li kunu preparati u bekk nistaw salvaw il-ħajiet tal-bnedmin. Jena kontenta li se tissaħħaħ dan ir-risposta tagħna se jkun hemm strumenti finanzjari disponibbli f'ċerti oqsma ħna se jkollna anki semplifikazzjoni. U dan huwa ta' beneficju għaliex u tkun ħaġa ħjar li norbtu dan il-mekanizmu mal-solidarieta. Nitama u koll li l-protezzjoni ċivili jissir tajba bil-preparazzjoni, mux bis l-Unjoni Europea ma anki li l-emminna, grazzi. Grazzi ħafna, essa qabel ma naddu għal proċedura kastijajn, nishtiq nati il-mikrofonu l kollega Vlasek fisem il-Komitat. reġi. Eh, Grazzi President, Kommissarju. Jena nilqa il-proposta. Essenzjalment il-mekanizmu eh, ta' finanzjament għandu ikun taħt l-istess għat legali. Fin-negozjati li kena kien ċar li wasal il-moment biex nadottaw din l-inizjativa għax is-sena d-dieħra l-istrument finanzjarju jiskadi. E, irridu e, nissemplifikaw il-proċeduri u nibdew namlu kofinanzjamenti tal-protezzjoni ċivili u biex naħol u strument tal-protezzjoni ċivili f'ċerti pajjiżi biex bekk ikun jista' jiġi użat aħna wkoll nixtiequ Innaqsu il-pisijiet eh, burokratiċi bħala membru tal-Komitat Reġjonali nixtieq ngħid illi il-protezzjoni tal-katastrofi, tal-dizastri għandhom jisiru fuq il-livell iktar baxx possibli għal daqstant eh, livell reġjonali, livell lokali, huma għandhom eh, jamlu dan, huma fl-aħjar pożizzjoni biex jirreaġixxu. Grazzi, kaċ li għaj. L-ewwel Matula. Grazzi, President, Kommissarju. Jiena naħseb illi l-involviment tal-autoritajiet lokali u reġjonali huwa importanti ħafna fir-risposta ta' situazzjoni ta' emerġenza u operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili. Fl-istess ħin il-reġuni transkonfinali għandhom iżidu l-kooperazzjoni tagħhom fil-koordinazzjoni ta' intervenzjoni komuni konġunta l-uniformizzazzjoni tal-guidelines b'dawn il-mekanizmi ta' protezzjoni ċivili se jtejbu il-veloċità ta' risposta ta' niġu għad dawn il-dizastru, se jgħinu anki il-prevenzjoni tal-intervenzjoni konġunta, tal-mobilità eh, mizjuda bil-possibilità ta' eh, trasport alternativ jista' per situazzjoni, specialment f'żoni fejn l-aċċessu għad diffiċli jew limitat il-mod ta' intervenzjoni in situ blajnuna ta' volontari, speċjalment f'dawk iż-żoni li huma popolati, e, kien effettiv ħafna fil-każ ta' risposta e, ċivili. U kien hemm ukoll e, timijiet ta' volontari li ħadmu fl-imkien mal-esperti li tejbu l-intervenzjoni. Nixtieq nifraħ ma' rapporter tal-xogħol eċċellenti li sar. Grazzi. Is-sur Faragra.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 biex meta provajna naġlu biex nalqu il-saqaf Umbat id-dar tista taqa. Il-prevenzjoni hija importanti ħafna u l-Kommissjoni tajdu dan titkellem fuq risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Settembru tal-2010 fuq approċ tal-komunità għal prevenzjoni tal-dizastri naturali maħluqin mill-bnidem. Però b'dan ir-rapport ma tistax twetta ir-rakkomandazzjonijiet kollha li fiha u importanti importanti li noħol u struttura xer għal finanzjament tal-prevenzjoni tal-dizastri. Per eżempju, situazzjonijiet par l-irkupru ta' zoni forestali em, baċiri tal-ilma eh, zoni abitati f'żoni vulnerabli eh, ċerti zoni eh, kemm għatiri irid isir xogħol f'dan il-qasam fil-prevenzjoni u qed nistennew anki li jkun hemm tal-Fond ta' solidarieta biex jippermetti mobilitazzjoni iktar flessibbli tal-finanzjamenti u iktar fuqta. Grazzi. E signora Gorgieva. Grazzi. Ħafna tal-kommenti kollha li għamiltuli. Għandi erba punti xnajt f'din il-leġizlazzjoni aħna nikontrollaw ir-rida ta' ċittadini u dan huwa importanti li najdu li disa minn għaxar eh, per ċittadini Ewropej għalunna li iriduna nkunu fl-imkien biex naffaċċaw eh, teddida, teddida eh, li edha teddet il-propieta u l-ħajja tagħhom. It-tieni punt Aħna edin nżidu solidarieta fejn din tamel sens, fejn nistaw verament eh, namlu iktar għal ċittadini tagħna. Id-design e fil-mija ta' dizastri huma lokali u hemmhekk eh, memx lok għal solidarieta, però għal dizastri illi huma akbar eh, li invadu il-pajizi tagħna u pajizi terzi din is-solidarjetà eh, eh, tagħmel differenza kbira imutu inqas nies. U din hija solidarjetà għal protezzjoni ċivili għax meta t-teams tagħna jaħdmu fl-imkien meta jaħdmu fl-imkien fil-fatt huma ħafna iktar effettivi. U nixtieq anki ngħid illi aħna nikontrollaw anki is-solidarjetà mill-fondi ta' solidarjetà. Għax aħna ħdimna fl-imkien biex nizguraw illi il-fondi ta' solidarjetà u il-protezzjoni eh, jista' jiġi użat bil-mekanizmu ta' deċiżjonijiet semplifikat. Umbat, il-rispett, il-telet punt, il-rispett ta' solidarieta. Aħna dan il-sistema għalina huwa bottom up, mux top down, u dana huwa essenzjali. Jina nirringrazzja għal daw kolla li għarfu illi aħna għamilna bieċa xogħol importanti flimkien mal-Istati membri. U fl-aħħar, ir-raba punt, huwa fuq l effettività tal-ispej tal-ispiża aħna qed noħolqu kultura ta' preparattività u ta' interventi li għanna bżonn. Għal futur se jkun inevitabli imħabba il-tibdil klimatiku Eh, għax se jkun hemm dejjem iktar diżastri. Għaliex eh, il-flus illi qegħdin investu fil-prevenzjoni qegħdin nifrankawhom mill-rimedi, eh, mill-intervenzjonijiet ta' rimedi. Nishti nala bil ngħid li aħna nħarsu l-qoddim biex naħdmu fl-imkien mal-Parlament Ewropew fl-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni. biex inkunu nistaw intajbu il-kondizjoni ta' ħajja ta' ċittadini tagħna. Grazzi Kummissarju Gorgieva u issa nagħti il-mikrofonu lir rapporter Elizabetta Gardini. <clears throat> Iva, grazzi għal darbohra, President, li kollegi kolla li tkellmu l-Komissarju. Eh, jien naħseb li hawnhekk aħna qed nitkellmu verament fuq ħada importanti għax qed nitkellmu fuq solidarjetà, spiritu tal-Ewropa, u qed nitkellmu fuq ċittadini li diġà illum qegħdin jitolbu li jkun hemm iktar Ewropa u qed nerġa' ngħid li din mhijiex ħaġa li tiġri spiss f'dawn iż-żminijiet. E, imma e, rridu aħna protezzjoni ċivili li taħdem e, f'dawn il-ġranet f'pajjiżi f'Venezja bdiet illum u se tikkompli għal erba' tim. E, hemm eżerċitazzjoni Ewropea li qed jieħdu sem fiha e, teams minn pajjiżi differenti, mir-Renju Unit, l-Awstrija, Estonja, Ungerija u naturalment anki mill-Italja, aħna nitkellmu hawnhekk fuq mekkaniżmu tal-Ewropew li diġà jaħdem u nixtiequ bażi tal-esperjenza issir dejjem iktar Efficienti. U mhumiex importanti il-flus eh, eh, li qed eh, npoġġuha fuq għax mhumiex ħafna għax aħna fil-prevenzjoni nistgħu npoġġu biljuni u biljuni, imma aħna nafu illi l-prevenzjoni tqum ħafna inqas mill-intervenzjoni wara li tkun seħħet wara li jkun seħħet diżastru. Nixtieq it aħħar ħaġa jiena kont fil-16 il-ġurnata tal-Protezzjoni Ċivili tal-Friuli Venezia Giulia illi fl-Italja hemmhekk twildet l-azzjoni ta' protezzjoni ċivili. Eh, eh, dana kien fi żmien il-Komissarju Giuseppe Zamberletti. Eh, Kiku kontu emmek, kintkom kontu tifmu verament x'qed ngħidu hawnhekk. Għax aħna qed ngħidu illi qed ngħidu qed nitkellmu fuq komunità li erbejn il-sena wara dak terremot għadhom ħossu eh, l-emozjoni eh, eh, illi f'reġun ta' 100.000 persuna raw kemm huwa importanti ix-xogħol volontari illi nistgħu ngħidu li huwa l-ekwivalent ta' 200 miljun ta' euro. Dan huwa sens ta' protezzjoni ċivili, sens li wieħed huwa parti minn komunità, sens ta' solidarjetà, e sens li wieħed jista' jħares lejn il-futur settur u jagħti li soċjetà komunità, territorju iktar eh, possibbli li jirreżisti għal ġenerazzjoni li ġiwan, li ġwarajna. U dan huwa sens pozittiv aħjar ta' eh, li jista' jkollha l-Unjoni Ewropea. U nixtieq nirringrazzjakom u emnuni il-vot tal-lum eh, eh, jider li huwa vot żgħir imma fil-fatt huwa pass importanti ħaj ħafna u nittamaw li niftakra niftakru din il-ġurnata. U nirringrazzja anki lill sinjura Gorgieva. Grazie. Mela, id-dibattitu jinala u il-votazzjoni fuq dan il-rapport seħħa l-lum fil-11 nofs imela e il-sessjonija ġurnata u niltaqgħu għal-votazzjoni.